legge. Il primo punto dell'ordine L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum huwa dwar id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni, rappreżentant tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà dwar is-sitwazzjoni ġewwa il-Libja. Naddi il-kelma mal-ewwel lill-Ministru Dovġelovic. Kjoġbok.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 għall-Assembleja Ġenerali tan Nazzjonijiet Uniti il-ġimgħa d-dieħla u għalhekk hija talbitni biex nitkellem f'isima u biex nirrapportala mill-aktar fis possibbli. Għal-Polonja huwa wkoll sinjal importanti li aħna neħdu sehem f'dan id-dibattitu f'isem ir-rappreżentant u l-Viċi President għaliex il-Polonja kienet involuta serjament fl-isforzi tal-Komitat Internazzjonali biex tgħin li Libja forsi tiftakru li l-ewwel l-ewwel Ministru tal-Affarijiet Barranin kien Eh, li mar Bengazi kien il-Ministru Pollak f'Mejju. Għaddew seba, xhur mill-rivoluzzjoni fil-Libja u rajna il-kuraġġ straordinarju u determinazzjoni tan-nies tal-Libja minn dak iż Irdu nieħdu l-opportunità biex inroddu ħajr lil dawn in-nies. Matul dawn ix-xhur l-Unjoni Ewropea zammet ma' nies tal-Libja u appoġġat l-ispirazzjonijiet tagħhom id-demokrazija u l-ġustizzja li huma jixtiequ biex ikollhom ħajja mingħajr biża. L-Unjoni iffokat l-isforzi tagħha fuq tliet oqsma ewlenin. L-ewwel net xena politika u diplomatika, it-tieni net appoġġ immedjat għal dawk affettwati mill-kriżi u t-tielet net appoġġ lill-Libja hekk kif hija tgħaddi għal perjodu wara l-konflitt. Fil-bidu tal-kriżi kien hemm Kunsill Straordinarju Ewropew fil-11 ta' Marzu u l-Unjoni Ewropea se tibbat messaġġi ċari l reġim il-violenza tittieqa mill-aktar fis possibbli u Gaddafi irid jitlaq. L-aspirazzjonijiet leġittimi tan-nies tal-Libja jridu jiġu imħarsa. Dak iżmin l-Unjoni Ewropea adottat sensiela sija ta' miżuri restrittivi biex jiżguraw il l-flejjes u l-armi ma jaslux anti reġim. Issa illi Gaddafi ħarab minn Tripoli u ħafna mill segwituri tiegħu jinsabu mxerda din naraw illi sanzjonijiet iridu jitneħħew. L-Unjoni Ewropea kera rwol importanti fl-inizjattivi internazzjonali biex dan il-konflitt jissolva. Il-rappresentant Oli Viċi President ħadet sem f'bosta laqat tal-Grupp Internazzjonali ta' Kuntat fil-Libja u dawk kemm sajħin Cairo Group tal-organizzazzjoni reġjonali u internazzjonali. L-Unjoni Ewropea ser tkompli timpenja ruħa bisħieħ fil-grupp tal-Libja. U fil xur li għaddew aħna rajna wkoll it-batija tan-nies tal-Libja minħabba l-azzjonijiet ta' reġim. Aħna segwejna bitħassib kbir l-assedju ta' Mizrata il-vjolenza fil-toroq ta' Tripli u kol il-flussi ta' refugġati mill-Libja ġewwa it-Tunezija u l-Eġittu. ir respons tal-Unjoni Ewropea kien sostanzjali, rapidu u effettiv. L-Unjoni Ewropea tat aktar minn 152 miljun euro f'assistenza umanitarja minn minn dubdiet il-kriżi. DG Eco batet timijiet ġo Bengasi u l-frontieri ta' Tunezija u tal-Eġittu u mit-28 ta' wissu u koll eh, batet dawn il-fondi ġewwa Tripoli l-Unjoni Ewropea wkoll koll biex jiġu evakwati ħafna ċittadini u dawn jinkludu ċittadini li kienu ġewwa miżrata. Inkludiet ukoll assistenza ta' emerġenza għajnuna għal dawk li ġew midruba protezzjoni għal popolazzjoni u tat ukoll affarijiet marbuta mal loġistika trasport blajru u wkoll għajnuna intbatet ġewwa Libja minn Mejju rappresentantoli zaret Bengasi u fetħet uffiċċju tal-Unjoni Ewropea hemmhekk dan l-uffiċċju permettilna biex aħna nżommu kuntatt dirett mal-Kunsill Nazzjonali ta' Tranzizzjoni ukoll biex nikkoordinaw assistenza Ewropea fil-post flimkien ma' dawk l-istati membri li huma preżenti ġewwa Bengasi. Aħna identifikajna mal-NTC oqsma fejn nistgħu nibatu appoġġ it-tisħiħ tas soċjetà ċivili u l-medja, binja tal-kapacità tal-autorità l-autoritajiet il-ġodda huwa post settorjali dawn l jġew ġew nidjem l-aktar fis possibbli jazis membri. L-avvenimenti f'dawn l-aħħar ġimgħat rajna illi bidlu ta' taħt fuq ir-reġim waqaf u dawk li appoġġaw il-Gaddafi ħarbu. Gaddafi għat għandu influenza biex joħloq nuqqas ta' stabilizzazzjoni fil-pajjiż u huwa jirrappreżenta teddida lill-ċittadini Aħna qed insegwu n-negozjatu negozjati bejn l-NTC u l-dawk li huma li għal ta' Gaddafi. Il-Libja tinsab fi proċess ta' tranzizjoni, L-isfidi li għandhom l-awtoritajiet ta' tranzizzjoni huma kbar. Irridu jiżguraw servizzi pubbliċi u l-amministrazzjoni pubblika Hemm bżonn ta' appoġġ għall ekonomija u kol bidu ta' proċess ta' tranzizjoni, ġustizzja u kol integrazzjoni mill-ġdid. Ix-xhur li ġejjin ser ikunu kritiċi. L-Unjoni Ewropea ilha tippjana l-appoġġ tagħha għal-Libja għal-fażi wara l-konflitt. Aħna ġejna mmexxija minn bosta prinċipji dan jikludu tmexxija fil-Libja u l-ħtieġa li niżguraw koordinazzjoni mill-qrib mal-Nazzjonijiet Uniti u l-imsieħba internazzjoni kollha. Bħal kull konflitt ieħor l-awtoritajiet tal-Libja għandhom bżonn jagħtu servizzi bażiċi lill popolazzjoni tagħhom biex nappoġġawhom aħna diġà għanna 28 entitajiet li kienu soġġetti għal sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għanna għedin naħdmu ġewa New York u Brussel biex eh, ma jkonniex qassi frizzati. Aħna wkoll nisabu f'kuntatt mal-NTC u mal-Nazzjonijiet Uniti Aħna diġa għanna staff ġewwa tripli u flimkien mal-imsieħba tagħna qed nibdew il-proċess ta' evalwazzjoni tal-setturi kritiċi li ġew identifikati mill-NTC. Hemm bżonn ta' koordinazzjoni tajba biex innaqsu il riskju ta' sforzi doppji u ma natux wis biżijiet l-awtoritajiet tal-Libja. Jiena sodisfat ngħidilkom li diġa' bilna dwar kif għandna naqsmu l-kompiti fil-Libja Fl-aħħar net, President, eżis membri, jiena nishtiq ringrazzja l-Parlament għall appoġġ bis tiegħu f'dan l-aħħar xhur. L-istqarrijiet li huwa għamelu riżoluzzjoni ġew adottati minn din il-Kamra kif ukoll azzjonijiet konkreti illi ħadu ħafna membri tal-Parlament Ewropew kienu strumentali biex jiżviluppaw il-pożizzjoni tagħna u din tiġi mismuha u din hija xi ħaġa essenzjali. Grazzi tassew. Grazie Ministru. Grazie Ministru. Issa nad il-mikrofonu għal-kellima fissem il-gruppi politiċi nibdew bil-PPE l-Onorevoli Sala Franka għal 3 minuti, jek joġbok. Mikrofonu. Komissarju, jekk neħdu konsiderazzjoni żmien ta' sitt xhur sabiex Nal u nġibu fit minn toħa dittatorja ta' 42 sena forsi dak li jkun jajtu huwa zmin eh, qasir wis dan imma jekk ngħidu konsiderazzjoni u nevalwaw u naraw kemm kien hemm sofferenzi u kemm intilfu ħajjiet naħseb illi konna analiżi pjuttost differenti mbagħad. <coughs> Issa baqa ħafna xogħol isir wara li waqa ir-reġim ta' Gaddafi hemm bżonn naċċertaw li jkun hemm ordni u kontroll fuq il-frontieri u mhux biss ristrutturazzjoni ekonomika ma jrid ikun hemm ukoll perjodu ta' tranzizzjoni f'dawn iċ-ċirkustanzi daqshekk diffiċli du niggarantixxu wkoll illi il-reati illi seħħew jiġu kastigati. Il-Presidenza u naqbel ukoll mal dak li qal il-Kunsill fil-fatt li kemm fil-qafas tal- eh, ġnus maquda kif ukoll fin-NATO u l-Unjoni Ewropea kif ġara bis-saħħa wkoll tal-Franza u tal-Renju Unitu fuq kollox tal-ċittadini eh, Libjani issa wasalna fis situazzjoni li qegħdin. Però l-Unjoni Ewropea anke ħadmet biex naslu għal dan il-riżultat. U bis-saħħa ta' sedina tal-grupp liberali kunsill l-Konsil kienet kien Franza l-ewwel pajjiż illi irrikonoxxa dan il-Kunsill tal-Libja. Kien hemm ukoll il-ftuħ tal-uffiċċju f'Bengazi kif ukoll fi Tripli illi malajr malajr għandna nibatu delegazzjoni jridu wkoll malajr dawn jaħtru kap sabiex jikkopera l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea bejn l-Stati membri kif ukoll mal-uffiċina illi talbet li għandu jkun hemm anke ġus maquda feħdan il-Kunsill ta' Sikurtà. Sinjuri Presidenza, fit tlattijiem f'dan l-emiċiklu fit tlattijiem ilu aħna kommemorajna l-attak terroristika fi New York. Issa, din ir-rebbija qarbija u koll iridu nfakruha l-qudiem, iridu naċċertaw li aħna nkunu dejjem nejnu sabiex dawn il-pajizi Afrikani, il-pajizi Arab jemxu lejn id-demokrazija u jidun u koll naċċertaw il l-fundalizmu ma jifrustrax il-proċess ta' tranzizjoni ta' dawn il-pajizi li bħalissa għaddejjin minnhom u illi għal darboħra jwassal għal teddida tad demokrazija. Grazzi. Grazie per il... Grazie fissem Socialisti Demokratiċi l-Onorevoli Gomes għal 3 minuti. il conflitto fil-Libja wasal biex jispiċċa. Huwa importanti il-42 sena ta' dittatorja torribli u rewista ta' sitt xhur tispiċċa mod tajjeb għan-nies tal-Libja minn Mejju l-Unjoni Ewropea kienet preżenti ġewwa Bengazi u hija wkoll irrikonoxxiet malajr ir-reġim il-ġdid ġewwa Tripli. Qed taħdem ma' Nazzjonijiet Uniti u wkoll qed tieħu lassi milant dan id datorjat u qed tipprova tistabilizza il-pajjiż ir-rappreżentant Oli u li EAS iridu iwieġbu għat-talba minnant il-Libja għal-assistenza u kol kolom koordinazzjoni ma l-Istati membri biex bekk ma jirbħux l-agendas nazjonali. Għanda tirbaħ l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, strateġija konsistenti irdu niżguraw illi aħna nirrispettaw is-sovranità tan-nies tal-Libja urdu niżguraw illi n-Nazzjonijiet Uniti jkollha rwol ta' koordinazzjoni wkoll f'dak li għandu xieqsam il-kontribuzzjonijiet internazzjonali biex il-Libja tkun tista' tiżviluppa b'mod ekonomiku. Priorità ewlenija li nippromovu il-sigurtà u l-iżvilupp fil-Libja għandha tkun id diżarmament u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawk li għamu kontra il-reġim. Għawnek għanna ċertu esperienza u nistaw nejnu dan f'dan il-proċess ta' integrazzjoni mill-ġdid nistaw nirriformaw is-settur ta' sigurta u kol nejnu fis-sistema elettorali u dik tal-Kostituzzjoni, nirriformaw is-sistema lokali u nisprunaw is-soċjetà ċivili. Il-kredibilità ta' gvern provizjonali tal-Libja ser jiddependi fuq il-kapaċità tiegħu li huwa jikseb ir-riżultati fuq il-wedit li huwa għamel, irrid ħares id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali taċ ċittadini tiegħu. Mhux biss ta' ċittadini tiegħu, iżda wkoll ta' dawk iċ-ċittadini barranin illi battew taħt Gaddafi. U jidru li għadhom qed ibatu bħalissa. Ħafna minnhom ġew akkużati li ġildu eh, ma' Gaddafi minħabba l-kulur tal-ġilda tagħhom. Libja sera tkun pajis musulman moderat nittamaw li kunem stat ta' dritt ġenwin u jkunem rispett sħiħ tal-istat ta' dritt u kol id-drittijiet tal-bniedem liktar tan-nisa u tal-migranti aħna f'dan il-parlament nittamaw illi il-gvern ta' tranzizjoni jibda proċess ta' konċiljazzjoni fejn jinvolvi l-izzazah l-nisa fl-teħid ta' deċiżjoni ekonomika u politika kollha. Rajna li fil-Libja kien hemm politika ħażina u rridu niżguraw illi dawn l-affarijiet ma jarġgħux isiru fejn ħafna gvernijiet ħadmu ma' Gaddafi beħulu armi. Aħna neħtieġu politika barranija Ewropea bażata fuq valuri Ewropej, fuq prinċipji Ewropej li jaf f'konformità ma' xewqat ta' nies tal-Libja u ma' daw kollha illi jinsabu fin-nofsinhar tal-Mediterran dawk illi qed jitolbu għal libertà u dinjità grazzi. Grazzi fissem il-liberali l-onorevoli Ojuland għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Komissarju. Minkejja li reġim ta' Muar Gaddafi issa ma fil-Libja dan il-pajis jinsab fi stat devastanti wara l-gwerra ċivili li għadda minna u jiffaċċja ħafna problemi kif qed nitkellmu bħalissa. Il-Kunsill Nazzjonali ta' Tranzizzjoni refa responsabilta biex jerġa' jibni l-Libja liberali u ħielsa. L-idejat demokratiċi jridu jiġu mħarsa minn kulħadd. Eżis kollegi hija missjoni diffiċli u jiena nemmen illi aħna wkoll għandna rwol importanti ħafna biex din il-ħaġa titwetta erdu napoġġa l-implementazzjoni tad demokrazija bil-mezzi kollha u mmorru kontra kolazzjoni li din mhux qed s ssir. Flimkien ma' soċjetà ħilsa irridu u ukoll il-ħolqien tal-ekonomija liberali, l-irkupru ekonomiku huwa importanti biex niżguraw illi dan il-pajjiż jgħaddi għad-demokrazija. Għalhekk l-għalde tilqa li jinħelsu l-lassi tal-Libja frizzati u tneħħi wkoll is-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għalhekk il-ġejjieni ta' relazzjonijiet kummerċjali l unjoni Ewropea u l-Libja jistgħu jkunu bbażati fuq prinċipji liberali. Is-setturi strateġiċi u ekonomiċi jridu jaqdu lill-Libjani u l-produzzjoni tal-gass u taż-żejt trid tarġa' tkompli biex tkun tista' tiffinanzja l-isforzi tal-binja tal-Libja. Irridu intemmu il-vjolenza. U għandu jkun hemm l-istat ta' dritt fil-Libja, l-istabilità u s-sigurtà tal-pajjiż teħtieġ illi jkun hemm strutturi tal-istat illi jaħdmu tajjeb. Mill-esperjenza ta' pajjiżi l-Estonja, jiena nista' ngħid illi l-bini tal-istituzzjonijiet demokratiċi jista' jieħu xi ftit ta' żmien. Minnaħa, neħtieġu l-paċenzja, iżda neħtieġu wkoll impenn ċar minnaħa tal-NTC biex nibnu Libja ġdida ibbażata fuq il-valuri ta' demokrazija l-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi, Signora President. Grazzi. Fisem il-ħodor l-Onorevoli Konbendi tal-erba minuti. Signora President. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-Libja Sirja u l-vant nofsani kollu kemmu. Dak l għandu xaqsa mill-Libja, jiena naħseb l-affarijiet huma ċari ħafna l-Unjoni Ewropea. Minnaħa l-Unjoni Ewropea irreaġixxiet kif għandu jkun wara li kien hemm ftit eżitazzjoni fil-bidu l-Parlament Ewropew, kif smajna aktar kmieni, talab illi dan jiġi rikonoxxut u din kienet ħaġa tajba. Illum għanna nkomplu f'dan id-dibattitu miftuħ, dibattitu sinċir mal-Kunsil Nazzjonali tal mal-Gvern Nazzjonali ta' Tranzizzjoni li għadu jrid jitwaqqaf. Naraw li dan qed jiġri fl-Eġittu u fit-Tunezija wkoll. Aħna xirridu naraw fil-Libja fil-ġejjieni ma nistgħux nimponu id-demokraziji tagħna fuqhom iżda l-Unjoni Ewropea jista' jkollha rwol tassew pożittiv assistenza fl-investiment, per eżempju. U kol mux għajnuna ideologika imma għajnuna teknika biex jimbena pajis illi bħalissa għadu ma jeżistix, menx partiti politiċi ovvjament, għalek qed nitkellmu dwar vakum politiku, hemm gruppi żgħar, xi individwi. Avukati, soldati, kif nistaw niċivilizzaw eh, dawn il-soldati din il-milixa? Naħseb l-Unjoni Ewropea hemmhekk jista' jkollha rwol tista' tiċċivilizza wara dan il-perjodu ta' gwerra. Din hija ħaġa narawha fil-pajjiżi kollha mhix kwistjoni faċli. Kif nistgħu norganizzaw mill is-soċjetà biex tkun tista' taħdem mod demokratiku. U l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni hemmhekk irid ikollhom dibattitu fil-fond dwar il-falliment tal-politika tagħna f'dawn l-aħħar ħames snin. Il-ftejjem ta' assoċjazzjoni ma' dittaturi fallew. Aħna rridu nieħdu it-talimiet minn dak illi għamilna. Irridu narfu l-rwol li aħna kenna, responsabilità li aħna kenna dwar is-Sirja l-Parlament Ewropew irrid jieħu sanzjonijiet pass il-qudiem. Naħseb li dak li hemm friskju bħalissa, dak li qed jiġri mhuwiex biss dwar iż-żejt m'hemmx futur bassat u għalhekk għandna bżonn ta' aktar sanzjonijiet. Din hija kważi l-istess sitwazzjoni bħal dik ġewwa l-Afrika t-tisfel fil-passat. il-negozjanti irridu jirrealizzaw illi huma m'għandhomx futur ma' sad. Ma jistawx ikomplu f'din it-triq fil-ġejjeni u għalhekk ma rridux nifokaw biss fuq l-importazzjoni taż-żejt in-negozji Ewropej. Ma jridux ikomplu jagħmlu kummerċ ma' Sirja biex nagħlaq dwar vant nofsani issa. Signora Ashton sejra tipprova tikkonvinċi biex il-Palestina ma jitolbux li l-istat tagħhom jiġu rikonoxxut minn Nazzjonijiet Uniti. Din hija responsabilità pjuttost serja għaliex kull min jgħid hekk li nies tal-Palestina irid jgħid irid alternattiva. Ma jridx jgħidilhom illi dawn huma negozjati għaliex palissa lanqas hemm negozjati. Iżrael mhux qed jinnegozja għalhekk aħna irridu noqogħdu ħafna attenti hawnhekk għaliex fis-sentejn li ġejjin fi żmien sena jew fi żmien sitt xhur jista' jkollna proċess bil-maqlub fit-territorji tal-Palestina. L-awtorità tal-Palestina sejra tal-inna il-bib fiċna. Sej, ser tgħid din hija l palestina u ser ikun hemm il-gwerra. Izrael ma tistax tirbaħ għax il-Palestina għandha l-maġġoranza mbagħad ikun hemm stat ta' apartheid. Mbagħad irridu naraw hekk nieħdu sanzjonijiet kontra l-Izrael għalhekk il-futur mhuwiex kollu żgħar. U jekk illum nieħdu responsabilità li ngħidu l-Palestina stennew u waraw irridu ngħidulhom x'naraw. X'nistennew. Inna xhur sħaħ, is-sur Obama ilu jipprova xhur sħaħ ukoll. Iżda ħadd mar nexxielu jikkonvinċi li l-nies ta' Izrael biex jibdaw jinnegozjaw. X'ngħidu dwar is-Sur Lieberman? Ma nafx xistaw jittamaw in-nies tal-Palestina. Grazzi fissam il-Konservaturi l-Onorevoli Tenok għal 7 minuti. Signora President, il-Libja ħilsa liberat il-forzi tal-Libja ħilsa liberaw il-Tripli kienem irvellijiet li saru mill-forzi tal-kontra Gaddafi. Rajna li Gaddafi issa madux fil-poter u jider bitċar illi nista libja u malesti illi jistabilixu demokrazija pluralista ma nafser u ser tkun liberali. Iżda ħut mill dawk li appoġġaw li l-Gaddafi għadhom teddida, jridu jinqabdu jew inkella jinqatlu, jingħataw lill-ICC, l grupp tiegħi li sijar jappoġġa bissieħ in-NATO u l-operazzjonijiet tagħha jkolli ngħid li huma uniċi u ma kienx hemm persuni li mietu sallum il-ġurnata. Huwa wkoll importanti li aħna nappoġġaw l-NTC naraw dittatorija ta' aktar minn 40 sena hemm għan wieħed gvern li jiġi mażul minn nies ikun hemm elezzjonijiet regolari u jkunu leġittimi wkoll. Din ma kien ġurnata sabiħa l-Unjoni Ewropea speċjalment fil-bidu fejn rajna li l-Ġermanja kienet eh, kella pożizzjoni solida. Irridu wkoll nifirħu tal-inizjattiva tal-President Sarkozy Iżda l-komunità internazzjonalment titkompli tappoġġa lill Libja e kif hija tarġa' tibni lilha nnifisha titirkupra mhux biss minn gwerra li qatlet ħafna miċ-ċittadini tagħha stess u bniet demokrazija issa rridu naraw istituzzjonijiet politiċi il, il Kunsil Nazzjonali ta' Transizjoni għandu montanja kbira qudiemu jeħtieġ l-appoġġ tagħna kollu biex jistabbilixxi s-sigurtà fil-pajjiż u jipprovdi s-servizzi bażiċi liċ ċittadini tiegħu. Ħafna miċ-ċittadini ġewwa Tripli bħalissa lanqas biss għandhom aċċess għall-ilma nadif u safi. L-Unjoni tal-Afrika l-Afrika tisfel irrit ngħidilha hekk jogħġbok induna x'qed jiġri Gaddafi m'għadux hemmhekk irrikonoxxu lill-NTC. Eh, kif terġa' tibda l-produzzjoni taż-żejt ġewwa Libja, Libja jerġa' jsir pajjiż eh, setani. Rridu wkoll nilliberaw l lassi u jina nemmen illi dawn għanna għom l lentisi għal rikostruzzjoni u l-isforzi marbuta ma' dan. Il-finanzi tal-Libja eh, ġewwa Londra wkoll irridu jgħaddu għand l-accountants u rridu kunem hemm investigazzjonijiet biex naraw fejn marru il-biljuni l-inster u taħt il-reġim ta' Gaddafi. Irridu kol niżguraw il-pajjiżi bħal Alġerija u n Niger jagħtu lura lil Gaddafi u wkoll il-membri tal-familja tiegħu jagħtuhom l NTC biex huma jkunu jistgħu jgħaddu ġuri għal reati kontra l-umanità jew fil-Libja jew inkella quddiem l-ICC ġewwa deħejk. L-NTC trid tikgarantixxi ġuri ġusti u trasparenti għal dawk illi jinsabu ħatja ta' reati kontra drittijiet tal-bniedem nifirħu l Libja għal kisbiet tagħha Aħna narfu wkoll il-kuraġġ tar-ribelli b'mod partikolari il-Berberi li ilhom isofru u kellhom il-kuraġġ li jiġildu lil dan ir-reġim nofru kondoljanzi tagħna l-familjari tal-vittmi kemm ta' reġim ukoll dawk li qed jiġġieldu għall-libertà. Aħna nilqgħu id-dikjarazzjoni tal xar li għadda wkoll dwar il-Kostituzzjoni u rridu nappoġġaw it-talba tagħhom għal Libja ġdida demokratika, pajjiż musulman moderat li ma jkollux estremizmu. Grazzi. Grazie per... Grazie tassew, issa. Fissam il-grib tal-gwe nati l-kelma l-sur porta xa zewċ minuti. Grazie tassew, sur president. Il-rebija rbija jall aktar avveniment sinifikanti din is-sena. Memx dubju dwar dan. U għalek jiena naqbel mal-idea li natu l-premju Shakrov il dan il-proċess revoluzzjonarju għaliex dan ser jagħti valur simboliku qawwi L-Unjoni Ewropea u anki t-tmexxija tagħha għal snin twil kienu qed ikunu qed iħarsu osservaturu mexxejja għal um, l-anijiet tal-ħersin f'dan din revoluzzjoni arbija li aħna rajna sinjali fil-Mediterranu dejjem ridna li konna negozju ma' pajizi liberi aktar milli u koll Eh, u anke biex nikkontrollaw il-flussi migratorju anke nħarsu drittijiet tal-bniedem. Issa, il kwistjani għal-bidla. Irridu naraw tassew bidla jew inkella rridu nħarsu lejn il-ġbija tal-bidla. Id-diviża tal-vitmi ċivili fil-Libja u kellna gwerra fuq l-art, fuq il-bahar u kol bidla li għannatu għed taħdem għalija u kol din l-alleanza li ġiet immexxija minn Londra u minn Pariġi twessat f'mandat ta' ġnus ma'uda u ta' bilħaq din kienet eh, kienem emmek kienem abbuż kbir tal-proċess li fil-fat il-bombi tan-NATO ma rebħux din il-gwerra ma revoluzzjoni li rebħet fi Tripoli dakollu li għamlu l-bombi fil-fat kienu li iprovdew kontratti għal gvernijiet involuti fil- fil-gwerra meta ġew biex jerġgħu jibnu l-pajjiż mill-ġdid. Irridu nħarsu lejn din il-kwistjoni u dan il-proċess kollu jiena mħaseb ukoll dwar kwistjonijiet oħra, Sinjor President. Jiena nixtieq li l-Kunsil ta' Tranzizzjoni Nazzjonali iżommu ma l-impenji li ħadu dak li għandu xieqsam ma rikonċiljazzjoni nazzjonali u ħarsin u rispett lej drittijiet tal-bniedem, speċjalment id-drittijiet tan-nisa u tal-immigranti. L-Ewropa trid tappoġġom bisħieħ. Daw revoluzzjonijiet kollha fl-aħħar mill-aħħar jintemmu. U anki fil-Libja din ir-rivoluzzjoni ser tintemm il-nies fil-Sahara ta' isfel qegħdin jaħarbu u qed isibu ruhom fit-Tunizja u f'pajjiżi oħra mill-ebda tip ta' support. u wkoll għandhom bżonn rebbija ma kienieċ biss kwistjoni ta' Gaddafi u, u l-ajruplani ta' NATO li kienu għedin joqtlu iċċit ċivili. Kienem affarijiet orribli li saru mill-ribelli u dawn iridu jitresqu għal ġustizzja kan rrid ikollna rikonċiljazzjoni nazzjonali, l-appoġġ tagħna għal movimenti demokratiċi rridu jkunu reali. Aħna għandna nippermettu lin nies biex jikkontrollaw id-destin tagħhom u rwol Ewropew m'għandux ikun li jindaħalu lanqas li nuru eh, standards doppi. irridu nikkondannaw repressjoni fis-Sirja Umbat ma nistawx naċċettawha fil-Bahrejn, ġifiri rridu nassikuraw li n-nies ikunu protetti kull imkien fejn ikunu. L-unika mod li r-rebbija arbija tista' taħdem dejjem iseħ dan jekk l-Arab ikunu fil-kontroll ta' dan. Grazzi tassew sewi fitem li FD til l-kelma li sur provera l minuta u nofs. Grazzi tassew, Signora President. Fil-5 ta' Ottubru tal-2010 l-Kummissarju Fule kif ukoll il-Kummissarju Malmstrom tkellmu dwar id-dialogu tajjeb li kienet ikollhom eh, mal-Belt ta' Tripli u anki aġenda ta' kooperazzjoni ma' amministrazzjoni tal-frontieri, amministrazzjoni tal-influssi tal-migrazzjoni kif ukoll protezzjoni internazzjonali ta' refuġjati u dawk li tifittxu l-azil. Din l-aġenda ambizzjuża bla dubju ġiet interrotta kenna l-intervent tan NATO u anki l-bidla ta' reġim fil-Tripli. L-ewwel an naħseb li għandu jkun li nibdew naħdmu mill-aktar fis fl-imkien ma' Libja fuq l-amministrazzjoni tal-flussi migratori kif ukoll protezzjoni tal-frontieri kif ukoll il-ġlieda kontra terrorizmu. Però punt ieħor li huwa sinifikattiv u l-appoġġ għal tmexxija ġdida arbija u anki li wieħed jorganizza elezzjonijiet ħielsa li ser ikunu l-ewwel pass fi proċess twil li nittama li xi darba jara stat stabbli li qed jinbena. Li wieħed jibna demokrazija hija ferm ħaftar diffiċli milli wieħed jirbaħ gwerra b'mod partikolari jekk il-pajjiż ikkonċernat laqqas biss jiftakar l-aħħar darba li kellu forma jew tip ta' gvern demokratiku. Rridu naraw ukoll x'tip ta' programmi aħna nipistaw nimplementaw b'mod rapidu sabiex aħna nħeġġu lis soċjetà ċivili b'mod partikolari l-edukaturi u niskwalifikati li ġdawn huma n-nis li jistaw jibnu eh, demokrazija ġenwina fil-qalba tal-Libja. Grazzi tassew, Sur President, fissem l-Independenti Sur Molzer. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju. bidliet politiċi bla dubju jinvolvu kaos. Rridu naraw kux il-Libja ser taqaf kaos u rridu naraw kux possibbli għet jibni mm, gvern demokratiku, rridu naraw kif ħajġi trattat dan din is-sitwazzjoni. Li wieħed qed jiċħat il- ġenoċidju armen mit-Turkija hija diffiċli li wieħed jaċċetta din ir-revoluzzjoni arbija. Il-maġġoranza kbira ta' armi huma perikolużi sa kif ħa wieħed ineħħi dawn l-armi minn idejn iż-żgħażagħ meta tfaqal violenza vjolenza dawn il-pajjiżi xinajdu dwar il-problema ta' l-armi li għadin jispiċċaw għaw fidejn il-terrorizmu, missjoni tal-ġnus ma'uda, tista' titqis eh, bħala ntħil minnaħa tal-Libja. Allura, rridu naraw it-test se jkun meta l iżlamisti pereżempju jistgħu jużaw dan il-vojt fil- il-nuqqas ta' poter li jeżisti fil-pajjiż. Hemmhekk jista' jkollna diffikultà kbira. Irridu naraw ser jiġi meta terġa' tibda l-ristorazzjoni tal-produzzjoni ta' żejt, u rridu naraw kif l-Unjoni Ewropea biħsiba tipprofitta ruħha minn din is-sitwazzjoni wkoll. Grazie. Grazzi tassew, sanat il-kelma lil-kellima. Eh, Nibda mis-sur l-onorevoli sur Elmar Brock, jaġbok. President, Kummissarju, eżis kollegi. Il-waqa ta' dittatorja tuwa dejjem aħbar tajba. ħbar tajba li xmaħal ġib il-ġlida ta' persuni liberi, pero ma nistax ma nisħax li dan huwa hija kisba wkoll tan-NATO uhu tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li ħadu tmexxija f'idejhom. Madana kollu, politika koordinata Ewropea kif ukoll koordinata mis-servizz estern tagħna ikkontribwixxa wkoll u wassal għas-suċċess. Is-suċċess iġib miegħu suċċess u aħna rridu ngħinu fil-proċess ta' tranzizzjoni di mhix se tkun biss kwistjoni ekonomika fuq il-meda twila ta' żmien għaliex il libja għandha żejt. Però aħna rridu ngħinuhom biex jiżviluppaw l twaqif ta' stat, iż-żaza, l-istrutturi li hemm fil-pajjiż, miżuri eh, edukattivi. Allura jrid ikun hemm effett pożittiv madwar il-Libja, ġifri tikonna u kol sħubijiet mal pajizi ta' nofsinar, per rridu narfu l-Kommissjoni għandha kol tiftakar li il-flus li aħna ikkontribwixxejna mandomx ikunu hemmhekk biex jinfinanzaw l-edukazzjoni, aħna rridu proġetti, rridu naraw azzjonijiet peffa sabiex bekk nis jistaw jistgħu jgawdu mill-libertà u minn ħajja aħjar fil-Libja u permettu li ngħid ħaġa oħra rigward il-Levant Nofsani. Jina ħerqan biex ikollna dan id-dibattitu aktar tard, aħna nifavoriġu soluzzjoni ta' żewġ stati il-rezoluzzjoni tal-ġnus maquda għanda tamel dan possibli, pero dan ifisser li l-Izrael u koll kolla tamel konċessjonijiet titċaqla, aħna unek qed nitkellmu dwar għaqda u koll għall-Unjoni Ewropea u jina nisab fiduċjus li l-fat li rappreżentanta oli fil eh, tinsa fil-vant nofsani il-pajis tiegħi għandu responsabilità partikolari għal raġunijiet storiċi mhix kwistjoni faċli għalina però nittamaw li jistgħu jinbnew ponti li aħna nistgħu naqsmuhom dawn fl-interess għal futur aħjar dan ir-reġjun. Grazzi. Grazie. La parola all'onorevole Panzeri per due minuti. Grazie tassew, sur Panzeri, zewġ minuti. Grazie tassew, sur presid signor President. Jekk uh għat jibqaw ċertu rezistenzi ta' poċ għal eh, reġim ta' Gaddafi u anki sakemm Gaddafi għadu jibqa' jdur il-Kunsill Nazzjonali ta' Tranzizjoni forsi jista' jintlaqat u għalhekk tajb l-attenzjoni fuq l-isfidi jista' jkun hemm. L-Unjoni Ewropea fil-proċess ta' stabilizzazzjoni u ta' kostruzzjoni ta' importanza notevoli. Il-prioritajiet immedjati lejn il-medicina l-ikel, pjan ta' sigurta, l-ordni pubblika, l-kontrolli tal-frontieri u għas-suġġett sensittiv tal-irtirar tal-armi. tal irtirar tal armi Importanti li wieħed jara l-interventi li jistgħu jkunu hemm fuq il-medda qasira u twila ta' żmien u l-kontribut li rid jingħata għal proċess elettorali li ser jinfetaħ fil-fażi transitorja għal dik li l-capacity building temporonja kif ukoll affarijiet ekonomiċi u soċjali. Wara il-revoluzzjoni li rajna aħna Tajb li najdu li issa wasal iż-żmien li nsaħħu r-wol tal-Ewropa bil-determinazzjoni neċessarja aħna m'għandniex anki jekk huwa importanti m'għandniex biss rwol umanitarju. Ħafna immigranti eh, meta nqisu l-immigranti kollha preżenti fil-Libja ma nistgħux nonqsu minn dik mejda li tfassal il-ġeopolitika ta' dak ir-raġun li qed ikun hemm protagonista ġdid it-Turkija kif qegħdin naraw iż-żjara ta' Erdogan f'bosta pajjiżi Arab Għalhekk ma nistawx niddelegaw il-grupp ta' pajjiżi li parteċipaw fil-missjoni tan-NATO, il-missjoni tal-wara revoluzzjoni u għalhekk aħna diġà din naraw fil-Libja affarijiet ġodda li qed jibdew. Fil-fatt fil-ġirja Libja ġdida ma nistawx Eh, ma mhux qed jonsu l-interessi ekonomiċi u tal-enerġija, però mhux ċar il-proġett tal-kostruzzjoni demokratiku tal-Libja u għalhekk irridu naħdmu b'saħħa kbira. Din l-importanti u ħani konkludi r-rwol tal-Unjoni Ewropea li xi triq li aħna għandna qudiemna mis se tkun sempliċi u qasira u fuq kollox rridu nkunu marfa rridu nafu li il-bidu demokratiku ma nistgħux neħduh bizgur. Grazzi. Grazzi. La... Grazzi tassew nagħti l-kelma lis sur Macmillan Scott għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, signor President. Naseb eh, il-Kamra għan li għaw għaw xinnuqqas li għaw ta' Sinra Ashti madana kollu ħna narfu li xol għed tamel ferraġuni ta' tal-van nofsani huwa ta' importanza primordiali, mhux biss għall paċi imma l stabilità u sigurtà fir-reġjun kollu kemm hu li kif il-darb kemm il-darba għadna kien mibdul b'mod radikali bil-avvenimenti straordinari tar rebbi arbija. U dak li ġara wara jiena nisdibattitu li sar f'8 ta' Marzu, kmin ixter fejn ħafna minna kienu qegħdin isaqsu li l-Unjoni Ewropea għandha taraf il-LNTC, National Transitional Council. Jiena kont wieħed mill-ewwel politiċi li jiena il-qajt il-Mahmud Ġebril il-Prim Ministru temporanju fl-uffiċċju tiegħi stess. U dak iż-żmien is-Sinjura Ashton kienet verament ma rridix tieħu dan l-impenn. Jiena dispjaċini, jiena naħseb li l-tmexxija Ewropea f'dan il-qasam kienet tkun ta' eżempju. Fil-fatt is-Sur Ġebril wara mar Pariġi u fil-fatt laqa l-arfin tiegħu mill-gvern Franċiż u għalhekk din il-kamra kienet tip ta' forum ispirattiv u kellu dibattitu ispirattiv, però illum aħna tinħarsu li Libja li hija mibdula minn darba l-aħħar darba li tqajna f'Lulju u fost ir-reġjun kollu kemmu l-iżviluppi mill-Revoluzzjoni Arbija qegħdin jiżviluppaw b'mod maġel. Jew fl-Eġittu jiena kont fit-Tunezija dan l-aħħar għax kont qed inosserva kont qed nara li ħajkun hemm l-elezzjonijiet minn ftit ta' żmien ieħor u kont qed nisma' mill-istituzzjonijiet li aħna rridu nkunu lesti għal-bidla, imma anke għal-inċertezza, għalix il-futur mux daqsek ċar daqskem aħna t-tamajna li ta' jkun. U permetu li nikonkludi billi najt li nittama li il-Kamra tkun tista tappoġġa l-konsensus li il-premju xakrof għandu jenata li l-martri tal- rebbi arbija. Jien naħseb li dan huwa ġest importanti u f'waqtu li nuru li aħna nuru rispett lejn drittijiet tal-bniedem u dawn nixtiequ li jibqgħu kunu mħarsa fit tunezija u fil-Libja u anke fil-bqija tad-dinja. Għalhekk nirringrazzjakom. Grazzi. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Brantner għal minuta u nofs jekk jogħġbok. Sir Fulet? Jiena naħseb li bħalissa il-Libja tinsab fil sari Pittorio. Minnaħa qed jaslu naħbarijiet u mbagħad smajna dwar l-edukazzjoni, provvista tal-ilma, mbagħad ir-rwol tal-Iżlamisti, u ma nafux eżattament fejn sejrin. U għalhekk nasab li sa wasal iż-żmien wara xhur ta' eh, Ewropa maqsuma rridu naħdmu flimkien. Issa wasal iż-żmien li jkollna approċċ komuni hemm ftit oqsma li jiena naħseb li rridu naħdmu fuqhom u li l-Ewropa toffri espertiż f'dak li għandu x'isama medjazzjoni u riċinkonċiljazzjoni li vitali wara konflitt li qasam tant pajjiż Umbat l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġja il-tmexxija l-ġdida tal-Libja biex twassal qudiem il-ġustizzja dawk il-perpetraturi tal-ġustizzja biex ma jkunx hemm impunità. L-Unjoni Ewropea da toffri sigurtà u riforma u anki riformi fis-settur tal-ġustizzja kif ukoll maturi oħrajn fil-pajjiż u anki attenzjoni speċjal titinata li demobilizzazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawk kollha li eh, ħadu sem fil-battalja. L-Unjoni Ewropea m'għandix tinsa is-settur privat. Jiena nemmen li l-kumpaniji Ewropej li issa qegħdin ibatu biex jidħlu fir rizerv tal-enerġija għandhom responsabilta qawwija. Daw il-kumpanija għandhom iżommu ma' regoli ta' trasparenza u jiddikjaraw fejn qed imorru l-flus tagħhom. L-Unjoni Ewropea tista' taqdir wol importanti u tħeġġeġ il-kumpanija Ewropej biex iżommu ma' kodiċi ta' kondotta minħabba l-fatt li manni strumenti legali vinkolanti sissa u fl ħarnet jiena nappoġġa fuqkom li ser jżommu għajnejkom fuq ir wol ta' nisa fil-Libja l-ġdida. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie tassew, il-kellim li mis Wassur Koval. Kjoġbok, zewċ minuti. Grazie tassew, signor President, Kommissarju. Jina qed inħares lejn il-sitwazzjoni ta' wara l-konflitt fil-Libja u naħseb li għandna nħarsu b'mod partikolari rejn wol tagħna bħala Unjoni Ewropea għandna nitkellmu bleħen wieħed kien verament ta' sofferenza meta aħna rajna li aħna ma konniex qegħdin nitkellmu bleħen wieħed, meta aħna nitkellmu bleħen wieħed irridu nitkellmu bleħen li wasot u mhux ambigwu li ku jagħti sinjal ċar u li mhux lejn il-Libja biss imma li pajjiżi oħra wkoll. Pajjiżi oħra li illiberaw, ġew liberati Però llum aħna qed nitkellmu dwar is-soċjetajiet dwar in-nies ta' daw il-pajjiżi. Bla dubju, il-perjodu ta' trasformazzjoni huwa ferm importanti, elezzjonijiet ħielsa, tejji ta' demokrazija, da kollu jeħtieġ ħafna xogħol, ħafna appoġġ fisem l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn nibatu messaċċar li aħna nafu kif ngħinuhom. aħna qegħdin nuruhom it-triq li diġa ħadwa persuni oħra, popolazzjoni oħra, pero ja nikkonsidraw it-tramuntana tal-Afrika, ja naħsbu f'dawn iż-żazah li urew ħarġu fit-torq u protestaw iridu libertaw l ħelsien għaliex huma ma rawx futur għalihom fil-pajjiż tagħhom stess għax ħassuhom żejda fil-pajjiż tagħhom stess għalhekk jiena nemmen li għandna naħsbu fuq il-medda twila ta' żmien. M'għandniex qed naħsbu dwar kwistjoni umanitarja biss l-ilma, riżorsi tal-ilma, imma rridu naħsbu wkoll dwar l-universitajiet, l-edukazzjoni, l-opportunitajiet sabiex bekk dawn in-nies li ħarġu protestaw li issograw ħajjitu, ma jħossuhomx verament żejda jew diżappuntati li wara da kollu li għamlu ħajthom ma bidlietx. L-Unjoni Ewropea għandha rwol speċjali u titilħaq l-aspettativi ta' ħafna nies li verament iridu l-libertà tagħhom. Grazzi tassew nagħti l-kelma lis sur Angurakis għal minuta u nofsek jogħġbok. Ġida ta' nejtu kontra l-Libja waslet għal ħafna mwiet fil-Libja il-magna tal-gwerra bil-bombi tagħha bazzinit militari determinaw żviluppi militari u għalhekk huma responsabbli għal dawn ir-reati daw il-krimini. L-oppożizzjoni li huma kollaboratur, ex kollaboraturi ta' Gaddafi bħalissa qegħdin temmu dan ix-xogħol verament disgustanti. Hemm korruzzjoni minn tal-Istati Uniti u anke mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Ir-rwol tal-, -Unjoni Europea, tal l-aġenziji tal-aħbarijiet ikkon ta' għamlu propaganda qawwija. Kien hemm kontroll sħiħ fuq eh, il-gassijiet u żejt tal-Libja min-naħa tan-NATO. L-istrateġija tan-NATO għal vant nofsani ġdida ili sfruttat il-sitwazzjoni fil-Libja. il-gvernijiet tal-istati membri qed ikomplu jibnu l-imperu tagħhom u jippruvaw jipprofittaw ruhom u jkollhom izom il monopoli taħt idejhom. Ridu nkunu ċari li n-nies li bdew dan il-konflitt din il-no flight zone issa qegħdin jgħidu li rebħu l-oppożizzjoni rebħet ġifri hawnhekk qed nitkellem fuq il-NATO, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. L-unika mod kif dawn nies jistgħu eh, nurruhom fejn qegħdin u li nurruhom li l-imperjaliżmu intem u spiċċa. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie tassew. Nati li l-kelma l-Sur Batjen. L-Onorevoli Batten ma jidirx li jgħat fil-kamra, mela, nati l-kelma l-Sur Mauro. Mikrofon għal-kellim jek joġbok. Grazie tassel, Sur President. Kummissarju, jina l-ewel net nishtiq nittolbok tittakar riżoluzzjoni li ħana ser nivvotaw għada rigward il-Libja. U dan jihun konsiderazzjoni tal-intervent ta' Sur Jalil fi Tripoli li l-Libja trid tkun pajjiż musulman moderat kostituzzjoni li tirrifletti dan din is-sitwazzjoni, dan l-istat. Għalhekk jiena naħseb li dan huwa aspett kruċjali mhux biss għal ġejjini tal-Libja imma anki għal ġejjini tal-, -libja, pajjiżi kollha fiż-żona tal-Mediterran ħajkun hemm kostituzzjoni ġdida anki fit-Tunezija u fl-Eġittu. Jiena nitlob lilek u lilna l-kol pala parlament edin namlu biex aħna nkunu tip ta' interlokuturi f'din il-fazi tan delikata fejn kostituzzjonijiet ġodda ser jiddeċidu l-mod kif ħajjexu il-popolazzjonijiet tagħhom ta' miljuni ta' nies u jien qed ngħidilkom dan għaliex is-sistema ta' kostituzzjonija ferm delikat, ferm kumpless Alla jgħat fil- fil-Kostituzzjoni tal-Istati Uniti u tas-Sudan imma mhix l-istess il-Kostituzzjoni u anki eh, dan jeżisti fiċ-Ċina u f'postijiet oħra ma l-ħajja mhix l-istess, allura rridu nifmu eżattament kif aħna flimkien qegħdin nibnu l-futur tagħna u għalhekk nipproponi li għandu jkun hemm missjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew bħala per eżempju fil-Kumitat ta' Affarijiet Kostituzzjonali u missjoni tal-Kommissjoni Ewropea li ma tridx tajt lil Libja kif għandhom jiktbu u jfasslu l-Kostituzzjoni tagħhom imma biss jirripetu lil Libjani il- Femijiet li aħna fihom nemnu li huma l-bażi tal-Kostituzzjoni tagħna u anke l-mod kif aħna immexxu d-demokrazija. Grazie. La... Grazie ħafna. Issa kellim li jmess il-Sinjura De Kaiser għazax minuti kieġaba. Grazzi, Sinjura President, jina għandi żewġ mistoqsijiet bħassur Mauro, per eżempju, xtaqt nistaqsi fuq ix xarrija mbagħad xtaqt nitkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni li laqaluli illi il-bandira Ewropea se qiegħda tittajjar fuq tripli u din hija ħaġa tajba però r-revoluzzjoni Libjana xorta hija tal-Libjani, aħna rridu nappoġġaw il-fażi transitorja u biex nagħmlu dan irridu ngħinuhom. Fuq il-kwistjoni tax-xarija li suppost għandha tkun xarija moderata, nixtieq inkun naf xi tfisser dan x'inhija xarija moderata din hija kwistjoni ta' interpretazzjoni reġim li jiġu wara ieħor bl-istess kostituzzjoni jistgħmel ħafna ħsara fl-eqel tal-gwerra. Grajna nisa' Libjani illi kiqalu aħna rridu nkunu eh, nistaw naħdu deċiżjonijiet u koll aħna u koll ġilidna l-snin sħaħ u ħanibqaw nġildu. Kina wahda kienet ġit struprata per eżempju u fisem daw il-nisa kollha. Illi qalu li ħajġildu il nishtiqnajt najt li il-Kostituzzjoni mhix importanti għalihom daw. Din hija simili għal mistoqsija ta' sur Mauro rridu nidħlu fil-qofel ta' problema. Imbagħad fuq l-immigrazzjoni jina kont waħda mill-ewwel li opponejt in-negozjati tal-ftejn illi Ippruvajna nixbu ma' Gaddafi fuq l-immigrazzjoni għal pajis li eh, sfaċċatament kien jikser drittijiet tal-bniedem. Xorta problema dawn l-influssi migratorji mill-Afrika subsaharjana. Forse nistanaraw naraw il-kwistjoni minn la differenti. X'jista' jsir fuq l-immigrazzjoni sabiex il-Libja tista' tuża dan il-kapital uman dan il-ħaddima kollha li għandha dispożizzjoni tagħha biex ikun hemm forsi xi tip ta' proġett ta' immigrazzjoni mhux inkomplu negozjati tagħna. u naraw jekk zitti ta' bidem xin kistru jew le. Forsi l-Kummissjoni tista' taħdem mal-Parlament fuq dan ir-rigward. L-Onorevoli Biller għal minuta u nofs. Tanki, Frau uh, Vorsitzende. Grazzi, Signor President. Is-sitwazzjoni fil-Libja illum il-ġurnata it-tina tama li fil-ġejjeni ma jkunx bidan wieħed li jiddeċidi x'ħajsir mill-Libja imma li jkun hemm strutturi ġodda. Importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea hawnhekk tagħmel sforz sabiex eh, l-istat ta' dritt tkun il-bażi ta' dawn l-istrutturi kollha. Irrid ikun hemm ħarsien ta' drittijiet ta' bniedem. Ħaġa tajba kif il-Libjani jkunu jistgħu jiddeċidu l-drittijiet tal-bniedem li jinsabu fiż-żewġ patti ikunu issa imniżla fil-Kostituzzjoni kif ukoll li titneħħa l-pina kapitali fil-Libja. Per eżempju, fit-Turkija, fi żmien ta' kriżi u gwerra, kien ġiet imneħħija l pina kapitali importanti għas soċjetajiet li l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u koll li saru fil-passat ikun iġu indirizzati. Għanna naraw eżempji ċari per eżempju mill-Amerika Latina. U għanna talmu minnom daw l-eżempji. Dan għamillux ħafna li bdew li kienu jinkistru drittijiet tal-bniedem riċentement, anzi. Jekk jaġobkom għalhekk nitlobkom biex tħarsu lejn ir-rapport tal dritt tal amnesti u taraw kif kien hemm. Ksur ta' drittijiet ta' bnidem iż-żewġ naħat, irid ikun hemm ukoll kumitat sabiex analizza dan il-ksur ta' drittit ta' bnidem Grazzi. Grazzi, l-onorevoli preda l-minuta u nofs. Mulțumesc mult, damna președintă. Grazzi, signor President. It-tnejn wara nofsinhar. Tlabt illi mhux biss niddiskutu f'dan is-sessjoni ma nivvotaw ukoll fuq ir-riżoluzzjoni. Dan għandu isir qabel ma Gaddafi jaħrab mill-pajjiż. Jiena nemmen il-reġim issa tassew moribont u Avolja, per f'Bani Walid għatem xi eh, postijiet li għadhom favur ir-reġim xorta jiġġer li mixin lejn it-tranzizzjoni. Tranzizzjoni nittamaw li toħodhom lejn id-demokrazija. U ovvju kif qalu kellima ta' qabli li kienu Libjan infushom illi bdew dan il-proċess imma kien hemm ukoll rwol importanti ħafna tagħna għaliex Kien hemm stati anke pereżempju involuti fil-operazzjonijiet tan NATO sabiex jipproteġu il-nies Libjani. Aħna għandna responsabilta kbira. Għaliex, f'dak li għandu x'jaqsam mal-bini tal-istituzzjonijiet u l-ħolqien ta' sistema demokratika li taċċerta li jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem u hawnhekk jiena nirringrazzja lil Mauro Mauro tal- l-osservazzjonijiet tiegħu, aħna nafu li dawn l-affarijiet ma jistgħux isiru qabel ma jiġu solvuti bisħieħ il-kwistjonijiet tas-sikurtà. Irid ikun hemm ukoll konċiljazzjoni nazzjonali, ġifieri wieħed jitinvestiga u jikkastiga ir-reati li saru waqt ir-reġim ta' Gaddafi, però jrid ikun hemm ukoll aċċess għall ġustizzja għal daw kollha li batew taħt ir-rivoluzzjoni kienu minn kienu n-nies illi ġeluhom ibatu. Grazie. grazzi tassew nagħti l-kelma l Gualtieri għal żewġ minuti. Grazzi ta' sessu il-President wara 42 sena ta' deteriorot u sitt xhur ta' konflitt tista' naraw bidla fl-istorja tal-Libja li tista' tagħti triq għal futur ta' demokrazija, paċi, żvilupp Dan il-futur jinsab fidejn il-Libjani u ħadd ma jista' jimponi li fuqhom għażliet u jew soluzzjonijiet li jkunu ġa maħsuba, mar fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità qawwi, rwol deċiżiv biex isolvi meta jappoġġja l-proċess ta' stabilizzazzjoni tal-pajjiż. Wara li ġiet marginalizzat sim tal-membri tagħha fil-bidu tal-konflitt, il-konflitt fejn intmexxija mexxija għaqlija tagħha min-naħa tan-NATO, l-Unjoni Ewropea uriet kapaċità li tista' tieħu sem situazzjoni u li waslet għal riżultati konkreti bil-ftuħ tal-uffiċċju f'Bengazi, bil-missjonijiet fi Tripoli li aħna nixtiequ naraw iktar koordinazzjoni mill-servizz esterni u anke mill-DG Eco. Dan issa irrid jaqa' taħt il-qafas ta' strateġija politika b'saħħita u kredibbli li tista' tiddefinixxi qafas multilaterali solidu fl-istess waqt effettiv u li jassigura intenzjonijiet għaqlin fuq il-livell internazzjonali li tneħħi l-kompetizzjoni ti garantixxi appoġġ reali fit tranzizzjoni tal-Libja, tranzizzjoni li bla dubju ser tkun twila u komplessa u li ser timmira lejn rikonċiljazzjoni nazzjonali u tevita l ħolqien ta' punti ta' diviżjoni u fl-istess waqt għandha sikura li kunem hemm progress u demokrazija tiggarantixxi il-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili u tal eh, kumpaniji għalhekk wieħed irid jikkonfronta kwistjonijiet komplessi, il-kontrolli tal-frontier, il-riskostruzzjoni ta' sistema legali, il-sistema ta' sigurta, il-kontrolli tal-firxa tal-armi, però fl-istess waqt wieħed irid jappoġġja roadmap solida u eh, aċċettabbli għal dak kollu għandna bżonn impenn, dialogu, kapaċità ta' tmexxija u anki xogħol intensiv ta' pjanifikazzjoni u kif wieħed jista' jindividwa x'inhuma r-riżorsi għalhekk test importanti għall-Unjoni Ewropew tal-European External Action Service u il-Parlament Ewropew għall-est li jaqdir wol tiegħu u anki jagħti l-appoġġ tiegħu f'dan l-impenn. Grazie. Grazie, la parola all'onorevole Danjean per Grazzi l-onorevoli Danxan għal minuta u nofs. Madame la President. Grazzi, Signora President, nittama li il-rizoluzzjoni li għanil-votaw fuqa għada fuq il-Libja. Taddi b'konsensus kbir ħafna tkun relevanti daqs dik li ivvotajna stinilu. U illi tkun ġusta. Il-kundanna tal-reġim ta' Gaddafi u l-prinċipju ta' responsabilità sabiex inħarsu lill popolazzjoni Libjana kif ukoll il-leġittimità tal-NTC dawn huma kollha elementi li votajna dwarhom hawnhekk mingħajr ma ddiskutejnihom fil-Kunsill u mingħajr ma applikat fi membri. Dan kien bażikament l-approċċ tal-komunità. il pajjiżi Ewropej. Qegħdin jgħinu issa l Libjani fit-triq tagħhom lejn il-libertà. U f'Marzu kellna wkoll il-piloti Franċiżi illi evitaw illi kun hemm massakru fi triqhom lej Bengazi. Issa reġim ta' Gaddafi intem imma l-konflitt għadu ma ntemx għax għatem l sfidi ta' transizzjoni u dawn huma kbar ħafna. Għalhekk l-Unjoni Ewropea jrid ikollha rwol ewlieni f'din il-fażi daqshekk delikata. Aħna rridu nagħtu l-appoġġ li hemm bżonn u li jmur lilin mill-sforzi umanitarji li tiġa tajna u niffukaw fuq il-movimenti u koll akkompanjanti l-movimenti ċivili sabiex intejbu koll is-settur tas sikurta Dana kollu jrid ikun ibbażat fuq prinċipju ċar għandhom ikunu l-Libjan infusa milli imexxu din it-tranzazzjoni, it-tranzizzjoni u l-aqwa intenzjonijiet fid-dinja xorta ħatmu ħaj jieħu l-post tal-aspirazzjonijiet tal-Libjan infisom. Grazzi ħafna Sinjura Koppa minuta. Signor President, il-ġlida fil-Libja waslet sabiex jirbaħ tirbaħ il naħa tajba. Issa, għadin fil-fazi ta' rikostruzzjoni tal-pajis għabbażi tal-ugwaljanza u demokrazija, imma s-situazzjoni mhix faċli, eluf ta' nies f'sitwazzjonijiet tal-biża bla ilma, bla ikel, bla post fejn jorqdu Dawn huma problemi faċċati me' refuġjati għalhekk huwa ċar illi iva u għadmi tal-Unjoni Ewropea li kollha rwolta biex ittaffilhom dawn id-diffikultajiet. L-għajnuna umanitarja għandha tkun il-priorità tagħna. Pero rridu nejnu koll li jimbena pajjiż ibbażat fuq l-istat ta' dritt, fuq id-demokrazija u irrid ikun hemm rikonċiljazzjoni dawn huma kollha sfidi li l-Unjoni Ewropea trid tilħaq. Ma minnix xi prestazzjoni ta' barra minnaw fil-Libja laqas biss kellimna b'vuċi waħda u kien fidejn in-NATO mbagħad li jagħmel il-biċċa kbira tax-xogħol. Issa llum qegħdin jitolbuna qed niġu mitluba sabiex ngħinu nibnu Libja ġdida li qed titfilet. Għalhekk għandna naċċertaw li naħdmu b'mod aħjar nirrispettaw iċ-ċittadini. Grazie l-onorevoli Fiza sal-minuta u nofs. Grazie, signora Presidenta. Affortunatamente. Grazie, signora President aħna jdu il-komunità internazzjonali la issa li twassal biex ir-reġim jaqa. Issa hemm bżonn li dawn in-nies tar-reġim iridu jiffaċċjaw il-konsegwenzi u forsi jiġu wkoll ikkastigati tar-reati li għamlu l-iktar affarijiet importanti bħalissa wara niffukaw fuq ir-rikostruzzjoni tal-pajjiż u niffukaw li Libja ssir stat demokratiku u li jirrispetta l-istat ta' dritt Irrid ikun hemm issa strutturi u infrastrutturi bħall-ilma u l-żejt u irrid ikun hemm ukoll ġabra tal-armi illi hemm mifruxa mat territorju kollha dan importanti minħabba s-sigurtà tal-pajjiż. Bl-istess mod ma rridux ninsew l-importanza li nappoġġaw il-pajjiżi eh, subsaharjana sabiex nevitaw ukoll il- li kunem merċenarji li jerġaw imorru lura għand Gaddafi fit-territorju tiegħu naħa, l-oħra wkoll biex nappoġġaw dawn l-istituzzjonijiet li qegħdin jiffaċilitaw illi il-Libjani jistgħu imorru lura f'pajjiżhom. Il-ġuns maquda u kol tittejn sabiex nerġaw nil-ħu dawn il-miri tagħna, grazzi. La parola l-onor. Grazzi ħafna s-sur Buzutti la minuta u nofs. Grazzi President, dak li seħħ fil-Libja kienet ħolma li saret realtà u nixtieq nifraħ lil poplu Libjan għal kuraġġ u d-determinazzjoni tiegħu biex jikseb il-libertà. Fl-istess ħin nixtieq ukoll nuri s-solidarjetà tiegħi mal-familji ta' dawk kollha li tilfu ħajjithom li kienu vittmi li kienu martri ta' din ir-rivoluzzjoni. Jiena gburi li dan il-Parlament kien minn tal-ewwel li ħeġġeġ għan no fly zone u anki għal rikonoxximent tal-Kunsill Nazzjonali ta' transizzjoni U issa issa jaħtieġ li ngħinu l poplu Libjan jagħmel il-pass li jmiss lejn pajjiż mibni fuq il-paċi, id-demokrazija, il paċi id demokrazija il ġustizzja u l-libertà. Issa rridu ngħinu t tranzizzjoni lejn in-normalità biex il-poplu Libjan jibda jgħix ħajja normali b'aċċess għal ħtiġijiet bażiċi bħal dawl u l-ilma, aċċess għal kura medika, u anki aċċess għax-xogħol li jagħti d-dinjità. Aħna nistgħu ngħinu ħafna. Nistgħu ngħinu lill-Libja biex jibnu istituzzjonijiet demokratiċi b'rispett lejn il-ħarsien tal-liġi u anki separazzjoni tal-poteri eżekuttivi, leġislattivi u ġudizzjarji. Għandna esperjenza twila x'noffru f'dan is-sens u anki fl-iżvilupp ta' ambjent demokratiku. Irridu nuru li aħna lesti nkunu wara l-poplu Libjan f'kull pass li jagħmel lejn id-demokrazija. Grazzi. Grazie, la parola. Grazie l'onorevole Svensson minuta u Tack fru talman. Jag måtte intentionerna och förhoppningarna i den här resolutionen verkligen förverkligas så att vi får se konkreta handlingar. Jiena għandi tamitti f'din ir-riżoluzzjoni biex ta' bilħaq ikun hemm azzjoni konkreta fil-Libja anke min-naħa tal-Parlament Ewropew. Jista' jkun aħna wkoll nistgħu ngħidu illi l-Istati Uniti ma kinux fuq quddiem hawnhekk Iżda aħna iwa konna fuq qudiem. Wara kollox l-Unjoni ma kienitx maquda mill-bidunet. Iżda f'dan l-istadju issa li irridu nibnu d demokrazija fil-Libja irridu nkunu maquda. Il-lezzjoni tal-imnija. L-istabilità ma teżistix mingħajr demokrazija. U għalhekk issa huwa urġenti anke fuq livell kostituzzjonali kif intqal illi nerġaw nisħu dwar l-importanza illi l-istituzzjonijiet ikunu msejsa fuq id-demokrazija nistgħu nitkellmu dwar ir-riski li hemm f'din il-Libja l-ġdida. Iżda x'għażla kellna kollha konna naqblu dwar il-fatt illi fi kellu jitlaq. U apparti minn hekk, Sinjora President, jiena naħseb illi huwa importanti illi nesħu illi ir-rabtiet, ir rapporti mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma jridux jibbażaw ruhom biss fuq il-kontratti ta' żejt. Lan ewlieni irid ikun illi l libja tidħol fid-dinja demokratika. Norbot ma dak li qal l-Onorevoli Dovljevic u għatkellem dwar libertà mingħajr biża' dan huwa sens ta' demokrazija u aħna dan nixtiequ lin nies tal-Libja.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 Grazzi, President. Il-koll smajna l-istejjer. Issa, ħaġa sabiħa li għallin għasanna għandna sojjer tajba xnejdu. ħaġa sabiħa ħafna illi id-dittatur Gaddafi tkeċċa minn pajizu. Għedin natu appozzieħ li revoluzzjoni li NATO u kulħadd u nixtiequ inkomplu nagħtu l-appoġġ seta' nixtieq ningrazzjaw ukoll is-Sur Sarkozy u li David Cameron tal-li inizjattivi li ħadu f'dan il-qasam. Issa nħarsu lejn futur. Il-Libja għandha numru ta' vantaġġi għandhom ħafna rizorsi li jgħinuhom fil-ġejnien tagħhom u għandhom ukoll iż-żejt illi ħaj jippermetti li fil-futur ikollhom ehm, livell tajjeb ta' ixin. Senjur Ashton għanda rwol importanti ħafna biex naċċertaw li kunem l-istabilità fil-pajis u biex naċċertaw ukoll li kunem gvern demokratiku fil-Libja. Grazzi. Grazie. La... L-onorevoli Nedelceva. Madame la Presidente, les Libyens ont besoin d'une nouvelle Libye. Signora President, il-nista Libja għandhom bżon ta' Libja ġdida Iżda biex jibnu din il-Libja ġdida aħna irridu niżguraw illi Gaddafi jitlaq darba l-lejjem. Sakemm jibqa' hemmhekk in-nies tal-Libja jħossu medda. il-partiti jridu jirrikonċiljaw għaliex li l-in minn dimensjoni internazzjonali qegħdin naraw dan il kunflitt illi għadu hemmhekk. Ma jistax ikun hemm rikostruzzjoni ta' pajjiż il-libata, il-gwerra ċivili mingħajr ma jkun hemm rikonċiljazzjoni. L-NTNC, NTC dan tittamlu, dan tittamlu għabbażi ta' demokrazija, irridu nappoġġaw din it-tranzizzjoni blaqwa mod possibbli, irridu naħsbu fuq il-medda twila ta' żmien, mhux biss dwar il-finanzi imma wkoll dwar l-arfin demokratiku li aħna nistgħu nagħtu dan il-pajjiż, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Nedevalova. Kjaġbok. Vam bekni. Grazzi tassew, eżis kollegi. Il-Libja bħalissa tinsab sali pittoro. 15 ilu l-accounts tal-kumpaniji tal-Libja ma bawx ifriżati u ma jistgħu jkomplu joperaw. Dan huwa importanti għad-demokrazija jekk kollox imxi Iżda Iżda lkoll nafu illi dawn il-bidliet fir-reġim huma diffiċli ħafna. U nistgħu naraw il-gwerra fl-Iraq per eżempju, illi waslet għal ftit riżultati u situazzjoni sitwazzjoni f'dan il-pajjiż għadha kritika ħafna. Għalhekk huwa importanti li nagħmlu monitoraċ tal-iżvilupp fil-Libja u nagħmlu l-almu tagħna biex nevitaw illi ikun hemm tixrid ta' dem jiena naqbel mal-Sinjura Ashton wasal iż-żmien illi nagħtu l-isseta lil Libjani. Dan kien test aħrax ħafna mhux biss għal Libjani imma għall komunità internazzjonali kollha kemm Grazie, la parola all'onorevole. Grazie, l'onorevole Pascu. After taking Tripoli the... Wara, wara li ħadu tripli, is-situazzjoni fil-Libja titħol fażi delikata ħafna dik li nibnu l-istituzzjonijiet tal-Istat il-ġodda. Memx attur li għandu biżejjed awtorità biex jagħmel amministrazzjoni tal-proċess, dan il-proċess ser jimplika ħafna lob għal poter minnaħat daw kollha li ma' voluti biex kollhom ir-rebħa. Il-fatt rafna dawn il-gruppi huma armati u l-listi ta' Gaddafi li għadhom jisabu hemmhekk għadhom attivi dan il-fatt jikkomplika il-proċess. L-amministrazzjoni tal-pajjiż trid tiġi mifruda mill-binja tal-istat dan tal-aħħar ma jridx jinterferixxi ma tal-bidu għaliex jekk dan jiġri il-popolazzjoni tista' ma tkun sodisfatta u għalhekk ma jkunx hemm binja tal-istat. Hemm aspett esternu wkoll kif se nagħtu appoġġ u fl-istess waqt fl-istess waqt nibqgħu il-barra minnu u kif nistaw naqdu l-affari, l-aspetti laterali u multilaterali biex natu dan l-appoċ. F'din il-fazi ġdida l-strikes tan NATO jisiru sensittivi ħafna. Għalix jistaw ikun edin jinterferixxu ma' din il-loba tal-poter. Grazzi sew. Grazie, la parola all'onorevole Mavro Nicolas. L'onorevole Mavro Nicolas. Grazie, President. Jiena nixtieq ngħid illi il-kostruzzjoni mill-ġdid fil-Libja kif qalu il-kellima kollha ta' qabli trid issir bajnuna min-naħa tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid taħdem id fit tejn lil pajjiżi qarbin b'mod Arab ġenerali biex huma jkunu jistgħu jibnu l-istati l-ġodda tagħhom. Jekk aħna ma nagħmluhiex ser jidħlu fin-nofs pajjiżi oħra u ser jagħmlu x-xogħol li suppost qed nagħmlu aħna. Jekk naraw l rwol qed tipprova tikseb it-Turkija fl-Lvant Nofsani bħalissa u rwol ewlieni li t-Turkija trid li kollha fir-rikostruzzjoni tal-Libja jekk naraw dan kollu nindunaw li rridu naġixxu fl-Unjoni Ewropea. Rridu nfakru li Turkija li hekk hija trid tissieħe fl-Unjoni Ewropea teħtieġ illi tejn lil dawk il-pajjiżi, mod partikolari il-Libja u mhux tkun l-unika fornitur tal-Libja. L-Onorevoli Sargentini. Grazzi, Signora President. Il-konsegwenzi tal-rebbija rbija qed inħossuhom f'kull oqsma tal-politika u aħna rridu nagħmlu segwitu ta' dan. Hemm tama demokrazija fil-Libja fl-Eġittu b'nadi oħra u dan irid jinbidel fi proġetti ta' żvilupp. L-ewwel proġetti ġew diġà identifikati għajnuna umanitarja, sigurtà. Dawn irridu nimplementawhom, dawn huma hemm żewġ strumenti illi l-Unjoni Ewropea tista' tuża f'dan l-iżvilupp il-Parlament għal-Mediterran u il-politika tal-viċinat. Hija importanti li nsaħħu din il-politika. Rridu nimplementaw il-politika ta' viċinat u ta' sħubija dan jista' jagħti investiment koeżjoni soċjali, mobilta, ambjent aħjar fil-Mediterran irridu nistabilixxu awtoritajiet lokali u reġjonali illi jistgħu iwieġbu b'mod pragmatiku għal ħtiġijiet fuq il-post u għal ħtiġijiet illi għandhom iċ-ċittadini. Brisbek iċ-ċittadini ikunu jistgħu iħossu l-għajnuna li qed tagħti l-Unjoni Ewropea. Issa l-Onorevoli Sargentini tgħid il-President. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar rond deze tijd probeerde dit Europa. Grazzi tassew, is-sena l-oħra il-Parlament prova jikseb ċarezza dwar dwar 60 miljun euro l-Komissjoni wedet lil-Libja biex ehm, tipproteġi il-frontiera ta' nofsinhar tal-Libja biex l-immigranti ma jkunux jistgħu joħorġu mill-Libja u jitlu fl-Ewropa aħna edna li dawn huma spiss refuġjati nies illi qed jaħarbu mid-dittatorjat fi Sab-Sahara u fl-Afrika. Ejjew naraw in-nies li għadhom fit-Tunezija, fil-Libja, li ma jistawx imorru lura ġewwa darom, in-nies tal-Eritrea, Somalia, l-Etjopja, hemm ħames telef. Jien nixtieq nitlob il-Kummissjoni u lill-Kunsill tista l-Ewropa tarġa tirċievi lil dawn in-nies? X'ġara b'dawn is-60 miljun euro li aħna tajna lil Libja? Għal affarijiet li aħna konna nafu illi eh, ma kienu ser jintefqu fuqhom il-flus. Grazzi l-Onorevoli Ferreira. Grazzi tassew. Signora President. Aħna rajna dawn il-massakri illi twetqu mill-forzi tan NATO, bombardamenti, tkissir ta' infrastrutturi, til ta' ċittadini, pajis frovina. Din hija il-verità inkonvenjenti għalina. Pajjiżi qed jippruvaw jisir nies li qed jippruvaw jisirqu r-riżorsi ta' dawn il-pajjiż ta' dan il-pajjiż. Jinjoraw din ir-realtà irridu nibnu pajis għaskapitu tan nies tal-Libja. U se nkomplu neħdula ir rizorsi tagħha dan huwa ksur tal-liġi internazzjonali u tal-Karta tan Nazzjonijiet Uniti. U r-reżoluzzjoni 973 illi mod ipokritu tkellmet dwar il-protezzjoni tal-nies tal-post, nies il-bombardamenti tan-NATO qatlu. Aħna rridu nkunu kontra din il-gwerra tal-imperializmu Amerikan u Ewropew. In-nies qed iwieġbu u ma qegħdin jiddekjaraw ix-xewqa tagħhom illi jkunu favur id-destin tagħhom. Is-Sur Paxka. Grazzi tassew, Sinjora President, Kummissarju, il-Libja, wara gwerra ċivili twila ħafna tinsaf situazzjoni fejn ma teħtiex aktar assistenza militari u armamenti. Wasal iż-żmien biex insaħħu s-sitwazzjoni fuq il-post. Qabel il-gwerra il-Libja kienet pajjiż għani. L-Unjoni Ewropea tittejn li ċittadini f'dawn il-pajjiżi. Għandhom bżonn ta' ikel, fuel. Din hija xi ħaġa ta' paradoss, irridu insewu id-djar l-isptarijiet u nibnu l-amministrazzjoni pubblika, il-negozji li tkisru għal kollox u kol l-amministrazzjoni pubblika wara dan il-periodu ta' gwerra. Aħna irridu natu daqqatit li Libjani u apparti lajnuna materjali irridu natu għamil ħtiġiet bażiċi Irridu wkoll ngħinuhom biex ikollhom sitwazzjoni, soċjetà demokratika, istituzzjonijiet illi ser ikunu responsabbli għall-amministrazzjoni tal-ħajja ta' kuljum fil-Libja. Trid tkun għajnuna fuq medda twila ta' żmien. Jekk imdan ma nagħmluhx, id-destin ta' dan il-pajjiż ser jaqa' fidej nies illi ma jridu lux ġid. Grazzi l-Onorevoli Obermajer. il-Libja trid tkun stat taħt l-istat ta' dritt għabbażi ta' xarija. Min ser jikseb dan il-miraklu? Mustafa Muhammad Abdul Jalil, il-Ministru tal-Ġustizzja. Il-Libja ġiet meħlusa bl-appoġġ tan NATO. Demokrazija tal-Punent ridu iż-żejt dan id-deb iswed minn għand Gaddafi. Kif tafu nistaw namlu aktar flejjes bl-esportazzjoni ta' teknoloġija ta' żejt u għalhekk l-Unjoni Ewropea tittappoġġa lil libja biex issir soċjetà demokratika bi strutturi demokratiċi illi iħarsu id-drittijiet tal-bniedem u ikollhom l-Ewropa bħala imsieħeb affidabli l-Onorevoli Brons. Grazzi. Wieħed ma jrid ikun simpatetiku lejn dan it-tiran Gaddafi biex ikun xettiku dwar il-raġunijiet tal-ponent dan isegwi l-pjanta Gaddafi biex ikonna politika fejn eh, wieħed jeleb id-dollaru il-Ministeru tal-Iżvilupp kellu ftehim bejn il-Kunsil Nazzjonali ta' Transizzjoni u Vito l-Kumpanija ta' Żejt illi ċertu dan kien kien jaħdem magħha. Vital li huwa l-ikbar kummerċant ta' żejt fid-dinja ser ikollu monopoli fuq iż-żejt tal-Libja. Ġi mikxuf ukoll illi l-Kunsill Nazzjonali ta' Transizzjoni ħabbar li huwa ser ikonoxxi l-Istat ta' Iżrael pass illi ħafna pajjiżi għarbin mhux ser jihdu. Jiena marriċ naħseb illi dan seta kien din seta' kienet raġuni biex tinħoloq din il-gwerra l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Issa il-Kummissarju Fuller biex wieġeb għad-dibattitu. Madam President, uh, uh... Thank you very much. Uh, Signora President, grazzi tassew. Għandi pjaċir doppju l-lum għonek. Niħu sem f'dan id-debattitu l-ewwel qabel kollos. ma' rappresentant tal-Viċe President tal-Kommissjoni, rappresentant Oli, il-Ministru Devgalavic. U dan juri kif is-servizz tazzjoni esterna għandu approċ integrat flimkien mal-Komissjoni. it tini net naħseb li huwa importanti illi naraw dan id-dibattitu wkoll mill-punti vista ta' dibattiti li kellna qabel dwar id-demokrazija u l-prosperità. Irdu niżguraw li permess ta' dan id-dibattitu resunit tagħna għal kriżi fil-Libja jirriflettu dawn il-prinċipji li tkellimna dwarhom. Aħna wkoll qbinna dwarhom fil-komunikazzjonijiet illi kellna. Jiena napprezza messaġġ b'saħħtu illi ħareġ minn dan id-dibattitu. L-Unjoni Ewropea għandha interess b'saħħtu biex tiżgura illi jkun hemm Libja ġdida, Libja illi hija demokratika u integrata bisħieħ. Integrata fil-xena internazzjonali u Euro-Mediterranja. Nixtieq nagħmel tliet punti dwar l-għajnuna tagħna. Qabel l ta' tripli, aħna bdejna kooperazzjoni mal-Konsil Nazzjonali ta' Tranzizzjoni u l-Soċjetà Ċivili. L-appoġġ tagħna kien jinkludi assistenza teknika biex jinbnew istituzzjonijiet tal-Istat u kapaċità ta' amministrazzjoni pubblika. Appoġġ għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem u d demokratizzazzjoni il-binja tal-kapacità għas soċjetà ċivili, assistenza fil-qasam tal-edukazzjoni u tnedija mill-ġdid tal-iskejjel, appoġġ għal ħtiġijiet urġenti fis-settur tas-saħħa u assistenti wkoll lill-immigranti u n-nies li m'għandhom saqfu fuq rashom. Issa, is-sitwazzjoni fil-Libja evolvit malajr wara li tieħdet tripli mill-forzi tal-oppożizzjoni fl-aħħar ta' wissu. U dan ser ikun it-tieni punt tiegħi. Fl-ewwel ta' Settembru 2011, Konferenza Internazzjonali tal kapijiet ta' Stat u Gvern, Organizzazzjoni Internazzjonali u il-Konsell Nazzjonali ta' Tranzizzjoni tal-Libja seħħet ġewwa Pariġi. L-imsieħba appoġġaw l-awtoritajiet interim tal-Libja u wkoll waqfu grupp ta' ħbieb tal-Libja, grupp ta' pajjiżi. L-għada fit-2 ta' settembru kien hemm laqgħa teknika ġewwa Pariġi msejħa mill-tim ta' respons tal-istabilizzazzjoni tal-NTC, il-Konsil Nazzjonali ta' Transizzjoni. Kien hemm pajjiżi donaturi kbar illi stabilixxew il-prinċipju u l-ambitu tal-fażi ta' evalwar wara l-kriżi u wkoll il-pjanar tal-assistenza finanzjarja. Matul dawn il-laqat il-President tal-Kummissjoni Ewropea, il-President Barroso, mbagħad aktar tard il-kollegi tagħna asmu mal-parteċipanti l-oħra karta msejħa nwieġbu għall-isfida tal-istabilizzazzjoni wara il-konflitt fil-Libja u kol karta informali rispons effettiv u rapidu u l-sfidi tal-istabilizzazzjoni u l-Libja wara il-konflitt jinser nizgura illi din il-Kamra tirċivi dan il-dokument. Messaġġi b'saħħithom illi għaddew l-entisif dawn il-laqat huma ir-rispett tal-proprjetà tal-Libja, il-koordinazzjoni fost id-donaturi taħt in-Nazzjonijiet Uniti bir wolf b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea u l-Bank Dinji. Approċċ pragmatiku selettiv u operazzjonali għal l-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet skont il-prioritajiet tal-Libja. Fil-konferenza ta' 2 ta' settembru l-Unjoni Ewropea Ingħatat tmexxija settorjali għas soċjetà ċivili dan jinkludi in-nisa l maniġjar tal-frontieri, assigurazzjoni pubblika, il-medja. Dawn l-azliet saru bappozzi tal-awtoritajiet ġodda tal-Libja. U kif qal il-kollega tiegħi l-Ministru, is-servizz estern tazzjoni konġunta u wkoll missjoni tal-Lafko intbate ġewwa Tripli biex tħejji għal dan l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni tal-ħtiġijiet. Issa, il-Kummissjoni Ewropea hija lesta li timmobilizza fuq talba tal-awtoritajiet tal-Libja iktar arfin u assistenza teknika għal fażi ta' wara il-konflitt. Infatti aħna qegħdin nifukaw fuq il-fondi fuq medda medja u twila ta' żmien għal 2011-2013 għal Libja. Dan huwa ammont ta' 60 miljun euro għabbażi tal-ħtiġijiet il-ġodda tal-awtoritajiet tal-Libja. L-avvenimenti żviluppaw malajr b'mod aktar maġġel mill-kapaċità li aħna kellna biex inqasmu riżorsi finanzjarji. Issa matul id-dibattitu jiena ħadd nota tajba ħafna ta' numru ta' proposti kostruttivi l-Onorevoli Brandner per eżempju, kwistjoni dwar il-konċiljazzjoni, nizguraw illi dawk il-kriminali jitresqu dim il-qorti, kwistjonijiet ta' sigurtà, ġustizzja rwol ta' settur privat, dan jinkludi il-kodiċi ta' kondotta, jina wkoll smajt, Sur Mauro, jitkellem dwar l-ideja tiegħu biex nibatu tim konġunt xi ħaġa li rridu nirriflettu dwar azgur u kollu nervali li dekajser kelme dwar eħtieġa ħtieġa biex naraw, nitrattaw l-immigrazzjoni minn punt di vista differenti. Jiena dawn ser nindirizzhom serjament flimkien mal-kollegi tiegħi mill-EEAS ser nikkonsidra wkoll il-prinċipju li referejt li aktar kmieni. It-telet u l-aħħar punt tiegħi. Il-Libja għandha ħafna riżorsi l-assi li ma baqgħux frizzati għandhom jgħinu għal rikostruzzjoni u għall-ekonomija. Irridu niżguraw qafas b'saħħtu għall maniġjar tar-riżorsi tal-gas u taż-żejt li għandha Libja. Meta tgħaddi din il-fażi ta' stabilizzazzjoni, il-Kummissjoni tikkonsidra illi ser ikun importanti biex nistabilixxu s-sisin xirqa għar rabtiet fuq medda twila ta' żmien mal-Libja il-ġdida. Aħna rridu ntemmu ftehim mal-Libja bħal ftejjem toħra li għanna ma' pajjiżi li huma ġirin tal-Mediterran. Dan ser jibat messaġġ b'saħħtu li l-Unjoni Ewropea hija lesta li tistabilixxi sħubija b'saħħitha mal-Libja għabbażi ta' interess komuni u rispett reċiproku. Grazzi ta' sew tal-attenzjoni. Grazzi ta' sew, Kummissarju Fuller. Issa nixtieq ngħaddi l mikrofonu li rappreżentant tar-rappreżentant Oli għal-politika barranija u ta' sigurtà is-Sur Dogjelevic hekk joġbuk. Mrs. President. Signor President, Kommissarju Fuller, eżis membri. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid li jiena naħseb li dan id-dibattitu illum huwa xhieda illi l-istrateġija Ewropea tagħna u koll l-istrateġija tal-Komunità Internazzjonali f'dawn l-aħħar xhur waslet għal riżultati pożittivi. Jina naħseb illi il-Libja ta' bilħaq kien test importanti għal politika barranija u ta' sigurtà ta' l-Unjoni Ewropea. Mimentu daħal fis-seħi trattat ta' Lisbona u naħseb l-Unjoni Ewropea irnexxiet f'dan it-test. Jina naħseb li dan id-dibattitu llum u rjena illi il-Libja mhijiex xi pajjiż imbiet fejn ħafna nies qegħdin jiġġieldu. Din hija kwistjoni li hija importanti immens għall-opinjoni pubblika. Fih dan l-Unjoni Ewropea. Dan huwa pajjiż fejn l-Ewropej qegħdin bisħieħ segwu l avvenimenti u huma interessati f'dak li ser jiġri. Ovvjament dan jatina aktar responsabilta li nawnek fl-Unjoni Ewropea u aħna irridu nieħdu bċertu serjetà dan il-kompitu li għanna, irridu nappoġġaw li libjani fl-indipendenza l-ġdida tagħhom, irridu nappoġġawhom kemm nistgħu f'dan il-perjodu diffiċli ta' tranzizzjoni. Jiena naħseb illi id-dabattitu illum ukoll urina illi f'dawn l-isforzi kollha biex aħna ngħinu l libja hemm post għall-NGOs, għas-soċjetà ċivili, negozji, l-vernijiet, parlamenti, organizzazzjonijiet internazzjonali. U jiena naħseb dan għandu jkun l-approċ, dan huwa l-approċ illi għandha rappreżentant oli u s servistazzjoni esterna li IAS e sejjer jappoġġa dawn l-isforzi kollha fid-dimensjonijiet kollha. Jiena ovvjament nixtieq ngħid illi n-numru ta' kelliema tkellmu dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ir-riskju ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jekk forsi tafu l-istqarrija tal-rappreżentanto li dwar din il-kwistjoni tafu biċċar illi din ser tkun kwistjoni sew serja għall-evalwazzjoni Ewropea tas-sitwazzjoni fil-Libja. Ovvjament ser tkun responsabilità importanti illi għandhom jerfaw l-NTC biex jizguraw illi l-standards internazzjonali kollha jiġu osservati u l-istess approċ jottu ukoll għal naħa l-oħra. Il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem ser tkun fil-qalba tal-politika Ewropea fil-konfront ta' Libja ġdida. Signora President, jiena nixtieq intemm hawnhekk. Grazzi ta' sew ta' dan id-dibattitu jiena qed nistenna ċertu ħerqa ir-riżoluzzjoni li nittamaw tiġi adottata għada. Grazzi ta' sew. Mela dan huwa it-tmim ta' dan id-dibattitu aħna riċevejna sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni u l-votazzjoni ser issir għada f'nofsinhar. Mela ngħaddu għal punt li mis